Uh, colleagues, uh, good uh, afternoon. Uh, can, can I ask you kindly to take your places so that we can proceed uh, with... Colleghi, ħudu poskom ħalli inkomplu bis-sessjoni. Eżis kollegi, u għapjaċir tijaj li ninformakom. Could I ask for your patience? Kjo ġobkom ħudu paċenzja. Sibu postkom ħalli kunu nistaw inkomplu. Grazzi. Mela, eżis kollegi, u għapjaċerti għajn informakom illi delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni tal-Mediterran ser l-lum ser tiltaqa ma' sur Adel Assumi, viċe-president tal-Parlament Arbi, u sur Ahmed Meċergui li huwa president tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Sigurta Nazzjonali. Nixtieq ukoll nagħti merħba l mm, sur Al-Assumi u Meċergui u niħolob din opportunità biex nisħa illi aħna natu importanza kbira l-kooperazzjoni bil parlament Ewropew u l-Parlament Arbi. Nilqakom. Colleagues, I, I see requests uh, for the floor for point. Et nara li għaw talba għal-kelma biex jisir punt ta' ordni, imma permetu li najt illi jena ħanaċċetta punti ta' ordni biz preferenza l-regoli ta' proċedura, inkella le, ma natix il-kelma. Mela, il-Sur Grazzi, President. Naħseb li inti taf li din hija kwistjoni importanti u nixtieq ngħid kentejn. Wieħed eh, surva jinterrompi il-President. Sur Weigel, jittispjaċini, dan mhuwiex punt ta' ordni, inti ma semmejx ir-regola illi skonta trid titkellem. Kifet, peress li l-lum għandna votazzjoni ta' xejn twila, anka fuq pakket ewlieni, se naċċetta biss punti ta' ordni, skużani. Signora Gomes, punt ordni. Iva nixtieq ninforma illi s-sur Merera Gudina inħeles fl-Etjopja. Aħna konna sejjaħna biex u jinħeles. But we will now proceed with the vote. Uh, iva, għal darboħra, ħankomplu bil-votazzjoni dak ma kienx punt ta' ordni lanqas. Mela, sinjuri, l-ewwel punt fuq l-agenda tal-lum għal-votazzjoni u għal-rapport ta' Sur Buchner il-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferimenti, senserija, l-assistenza teknika u transitu ta' oġġetti bużu doppju. Dan huwa tal-Kumitat tal tal-Nazzjonali votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa.